Thank you all. Grazzi. Mela, jekk intom taqblu, fil-fatt issa irnexxinna nirkupraw ftit mill-ħin illi konna tlifna U issa nistgħu naddu għal punt numru 10 fuq l-aġenda tal-lum jiġifieri s-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea rapport annwali għas-snin 2018-2019. Ir-rapporter l-Onorevoli Kle Daly għal gwe U aħna se niddiskutu l-abbozz tar-rapport. Sinjura Daly, għandek il-kelma un mbagħad se jkun hemm diskussjoni wkoll wara jekk ikun hawn xi membri li jkunu jixtiequ jagħmlu kummenti jew xi kontribut. Grazzi ħafna, Sur President. Kuntenta li nista nippreżentalkom la bozza dan ir-rapport imma l-ewwel nixtieq nirringrazzja lil Megan Killian mill-uffiċċju tiegħi u Lide Eljuan mill-grupp tagħna u il-personal kollu illi jaħdem fuq dawn ir-rapporti qatt ma nagħtuhom il-proset li ħaqhom imma huma jagħmlu dawn ir-rapporti realtà huma jipproduċuhom u nixtieq nirringrazzjahom. Ħafna drabi kun hemm interess kbir f'dan il-dossier u bir-raġun għaliex il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali kienet kisba fost il kisbi ewlenin għall-Unjoni Ewropea imma naħseb illi wara 10 snin irridu naraw fiex edin kemm minna ġiet implementata u xad baqa li jisir sabiex niskuraw illi l-aspirazzjonijiet ta' din il-karta jisiru konkreti fil-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini. Dan huwa l-approċċ li aħna adottajna meta konna qed nabbozzaw ir-rapport. Provajna kunu ftit aktar strateġiċi Eh, anki fil-Kommissjoni eh, minn flok ma ħarġet rapport annwali din is-sena edha eh, tagħmel rieżami strateġika ta' dawn l-aħħar snin u anke dan ir-rapport tal-Parlament Ewropew fuq id-drittijiet fondamentali u kol se jinforma dan din il-reviżjoni Eh, strateġika kena laqa bejn il-Shadow Laporters fejn aħna il-koll provajna illi konna rapport iktar konċis u fokat. Aħna nafu li dak li rridu u dak li fil-fat nispiċċaw bih mux dejjem ikunu l-istess. Imma ridna li nkunu iktar iffokati u f'dak il-kontest mux kollox is-semma imma dana mhux b'xi nuqqas ta' rispett tal-punti li ma ġewx inklużi għaliex jiena naħseb il mhux għax ma naħsibx li dawk il-punti huma importanti, però sar diġà xogħol importanti ħafna minn dan il-kumitat fuq smoħra fl-2020 bħal pereżempju l-istat ta' dritt, eċċetera. U ħażejna li m'hemmx għalfejn noqogħdu nirrepetu dak ix-xogħol f'dan ir-rapport illi aħna innatu lista tal-kwistjonijiet ta' drittijiet fondamentali mhux se jkun bizzejiet. Aħna ridna niffokaw fuq dawk loqsma fejn id-drittijiet fondamentali jew mhumiex qed jitqiesu jew inkella sansitra huma medda. aħna dan qegħdin nagħmluh fil-kuntest tal-problemi li jeżistu fl-istati membri u fl-Unjoni dwar in-nuqqas ta' integrazzjoni tal-karta, imma anki fejn id-drittijiet fondamentali u qegħdin jiġu imminati f'ħafna oqsma differenti differenti u dana bil-żieda ta' idejat razzisti u xenofobiċi, islamofobja mifruġa, violenza kontra refugjati, dak li jtolbu l-azil u l-immigranti, attakki fuq il-stampa, hilsa, eccetera. Provajna għal daqsant nkunu iktar iffokati Memx għalfej tkun xi ġenju tal-lampa biex tara illi kif inhu bħalissa mhuwiex bilanċat, aħna dana nafuh u biħsibna nagħmlu xi ħaġa dil problema. Imma aħna qegħdilkom għalfej ħareġ hekk dan l bozz Aħna ħdimna fuq ir-rapport f'ħafna qsma differenti drittijiet ekonomiki soċjali, trattament indaqs, libertajiet drittijiet fondamentali tal-migranti, l-istat ta' dritt u l-korruzzjoni. Taraw fl-abbozz tar-rapport illi il-parti ta' drittijiet soċjali u ekonomiċi hija twila Lewis fil-rapport u biex nispiega lil kollegi jiena kont naf li kienem li gruppi oħra ma kienux se jżidu miegħu dan il-kapitlu għal daqstant jiena ħassejt li kien importanti li nħalluh emmek. Immanki biex nħallu lok fejn il-kollegi kienu għalu illi kien biħsibom jizviluppaw punti aktar ġeneriċi dwar libertajiet u trattament indaqs, etc. Ġifiri, u f'dak il-kontest illi dik il-parti dwar id-drittijiet ekonomiċi u soċjali miex se titwal u Jiena rrit li nati eh, l-opportunità l kollegi biex jesprimu ruħom fuq partijiet differenti. Eh, aħna naħsbu li drittijiet ekonomiċi u soċjali ma essenzjali xuħut minnom jaqaw barra mill-kompetenza tal-dawn il-korpi u Pero rridu naraw kif dawn id-drittijiet għand huma mill-quta minn innuqqas ta' sigurta ekonomika jekk inti u soċjali, jekk inti ma jkollokx taqa fuq rasek u minti xqed tiekol, mhux se jimpurtak mid diskriminazzjoni minħabba razza, eċetera. Aħna nafu li l-gruppi l-iktar svantaġġati huma dawk li id-drittijiet fondamentali tagħhom l-iktar ikunu mkasbra. Taraw fit-taqsima dwar id-dritt ta' trattament indaqs li għamilna l-affarijiet ftit mod differenti anke f'dak li għandex jaqsam il-priorità li tajna li drittijiet sessuali u riproduttivi jekk inti tista' tikkontrolla ġismek eh, jew ma tistax tikkontrolla ġismek ta' xejn titkellem dwar l-ugwaljanza mbagħad id-diskriminazzjoni kontra r Roma li dejjem tissemma f'dawn ir-rapporti u bir-raġun. Imma dana xifisser fil-realtà. Aħna użajna din it-taqsima biex eh, l-attenzjoni għalija dil-ħaġa. In-nisa Roma fil-Ewropa ma, ma jkunux eh, m'għandhomx permess jużaw l-istess wards fl-isptar, l-istess toilets u faċilitajiet, eccetera. Mela ejjew niġbdu l-attenzjoni għal daw realtajiet diskriminazzjoni kontra Roma u il-qasam il tal drittijiet riproduttivi. Mbagħad hemm taqsimiet oħrajn li jindirizzaw il-libertajiet, bot partikolari l-libertà tal-istampa, il-dritt tal-assoċjazzjoni u assembleja paċifika, Jiena inni fuq dal-komitat ftit xhur biss nafu s-sitwazzjoni tal-migranti u dak li jitolbu l-azil, naħmu eh, naħdmu ħafna fuq omamnek f'dan il-komitat għal daqstant ħassejt illi kellhom jingħataw importanza fil-rapport anki l-istat ta' dritt u l-korruzzjoni li tkellimna fuqhom il-biraħ, il-bżonn illi aħna nindirizzaw il-problema tal-korruzzjoni. Mela, dikja daqqatajn ġenerali u qasira ta' fi dan l-abbozz, aħna fassalnieh b'tali mod li l-kollegi kunu jistaw jamlu l-kontribut tagħhom fih. Aħna lesti illi nħallu l-kollegi u koll jemen dawħ jina herqana li naħdem mal-gruppi kollha sabiex dan ikun proġett kollettiv u nittama verament illi jirna xinna nżommuħ bħala rapport aktar iffokat għal xek ta' priorita li l-kollox tispiċċa li xej ma jibqa priorita Aħna ridna nisħu fuq dawn il-ħames eh, punti f'dan ir-rapport ta' din is-sena u nittama li rnexxina nagħmlu dan b'mod strutturat. Nirringrazzja il-kollegi u l-personal tagħhom għax-xogħol illi sar sa issa. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Daly. Issa, niftaħ id-diskussjoni. Nista' nagħti l-kelma lill membri li jixtiequ jipparteċipaw mal-ewwel ħalli nibdew bix-shadow rapporteurs. listed in the... Anna lista ta' membri fuq Shadows. Uh, Carlo Ressler l ewwel għal PPE. Grazzi, President, u grazzi u koll il-rapporter għaxxol illi għamlet fuq dan la bozz. u anki għall-istqarrija ta' spiega fejn provat illi tispiega xoħut mill-pozizjonijiet meta niddiskutu situazzjoni ta' drittijiet fondamentali, kultant huwa faċli illi wieħed jimmina ċerti partijiet u jisħaq iżejjed fuq punti oħrajn. U għalkemm aħna nafu u nifmu l-sforz li għamlu biex jiffokaw fuq ċerti punti kemm jista' jkun aħna naħsbu li meta rapport ikun uffiċjali huwa ferm aktar importanti illi titkellem dwar il-fatti u li kemm jista' jkun tipprova ta' tadotta approċċ holistiku u komplut fuq eh, mod partikolari fuq suġġett bħal drittijiet fondamentali, aħna naħsbu li import, kien importanti ċerti suġġetti kif għamlet il-rapporter fejn id-drittijiet fondamentali huma mill-quta ħafna, bħal per eżempju il-refugġati, minoranzi rom, u anki dawk li joħorġu biex jagħmlu protesti b'mod eh, paċifiku imma wkoll billi eh, neskludu ħafna sma oħra fejn il-libertajiet u drittijiet jistgħu jkunu quta b'mod negattiv jew huma mil-qutin b'mod negattiv inkun qegħdin nibatu messaġġ żbaljat lil ħafna gruppi vulnerabbli għalhekk fil-prijoritajiet tagħna aħna sħaqna fuq bosta oqsma illi aħna nixtiequ illi ikunu koll inklużi fir-rapport. Per eżempju, il sitwazzjoni ta' gruppi vulnerabbli, il- drittijiet u libertajiet li huma dejjem aktar medda meta wieħed iħares lejn l-sfidi li qed niffaċċaw illum. U fl-emendi għalmenu naħseb li għanna nippruvaw ninkludu dawk il-gruppi vulnerabli kollha fuq is-sitwazzjoni umanitarja u fil-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Aħna naraw il-ħtieġa illi nikludu eh, xi ħaġa li tqis kollox, pereżempju d-dinjità u s-sikurezza tal-immigranti u anki ninkludu wkoll il-ġlieda kontra il-kontrabandu u il-traffikar tal-bnedmin u s-sigurtà ta' ċittadini li hija fost l-ewwel artikli tal-karta eh, avvanzi maġla teknoloġiċi u digitali u anki nuqqas ta' regolamentazzjoni fuq dawn suġġetti u koll għajmu ħafna tħassib pali xider ċar illi drittijiet fondamentali jistaw jiġu imminati bosta eh, modi, mod partikolari f'dak li għandu xjaqsam mal privatezza u data personali ta' ċittadini. Fl-ħarnet, l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali semmit fil-rapport ukoll illi huma jaraw l-antisemitizmu bħala uh, waħda mill-akbar sfidi. Uh, L-Ewropa kollha kemmi edha tiffaċa din l-sfida u aħna nissuġġerixxu li nkopru dan il-punt importanti fil-taqsima dwar il-libertà tal-reliġjon, libertà ta' espressjoni, ta' assembleja u ta' libertà tal-ħsieb. Aħna ma narawx illi daw l-elementi huma koperti fl-ewwel abbozz ta' dan ir-rapport imma jiena nilqa' l-impenn li esprimiet ir rapporter fejn qalet li se tipprova tinkludihom aktar tard. L-emendi li aħna sen resqu se jkunu fuq dawn il-sujġetti li semmejtilkom u aħna se ngħidilkom li beħsibna nippruvaw niżguraw li dan ir-rapport isir ftit aktar bilanċjat, iktar komplut u iktar dettaljat. Grazzi. Thank you, Mr. Ressler. Grazie ħafna, Mr. Ressler. Issa naddu l-kelma Livingston, sir. Grazie ħafna, Sur President. L-għunet nishtaqt nir-ingrazzja rapporter il segretarjat għal-ħidma ta' suċċess li għamlu u anka l-co-shadow u r-rapporter għal-kooperazzjoni. Ma nasibx li għandi fej najt xej, imma ħanajda, id-demokrazija ġittijiet fundamentali stat ta' dritt mu ma xej li nistaw nihdu bħala ħaġa ovvja, specialment f'dawn iż-żminijiet fejn qed naraw iż-żarmar ta' tlita li huma fi ftit pajjiżi imma bil-mod il-mod qed tinfirex ukoll jekk mandunajtux din mhijiex xi ħaġa aċċettabbli. Issa dwar ir-rapport jiena kont waħda minn dawk ir-rapporter qala sew. Ir-rapport huwa qasir u affukat. U jien ukoll naħseb li rapport qasir huwa ukoll aċċessibbli sabiex in-nies ikunu jistgħu jaqraw, u jużah fil-ħidma tagħhom. Iżda hemm punti tajbin ħafna palma semma mill-kollega ta' qabel. Imma hemm xi punti fej jiena naħseb li hemm lok għal titjib. U palma xaktar xtafu bħala e, soċjodemokratiċi, id-drittijiet soċjali huma essenzjali u dan irridu jmorru it-fit ma' drittijiet bażiċi. Iżda, hemm xi titjib dwar dan Kif ukoll hemm ħafna enfasi bħalma qalet ir-rapporter ukoll fuq id-drittijiet soċjali u inqas fuq drittijiet oħra li jena naħseb li huma importanti li nenfasizzawhom, speċjalment f'dawn iż-żminijiet fih dan ir-rapport. L-Unjoni Ewropea hija ċerta bħalma jintqal fil-labbozz tar-rapport mhux biss hija Unjoni Monetarja, hija waħda soċjali, Unjoni għan-nies u mhux biss. Imma hija Unjoni bbażata fuq valuri komuni bħalma insibu f'artiklu 2 tal-Trattat tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li hemm titjib fuq dan il-punt. Minn barra dan rapporti bħal dawn għandhom it-tendenza li jsiru katalogu ta' nqodu nsemmu dawk il-pajjiżi li ma jirrispettawx il-drittijiet fondamentali kemm minuri u serji. U ovvjament dan kollu importanti li nsemmuh, ma importax fej isir, fej u min min, min min u kontra min, imma biex ma nispiċċawx f'katagolu katalogu għanna bżon idea wara ċertu nifmu, rridu nifmu għalix ċertu pajizi semmew u oħrajn le fil-katalgu li għanna palissa mux qed nara, għanna ma nistawx nippermettu li rapport eh, importanti bħal dan isir odda politika. U pala MP ġdida rritnajt li frankament jienu kol xbajt ċertu diskussjonijiet tas sena li għaddiet, ċertu gruppi ma sfemux kemmu serju dak li qed jiġri f'ċertu pajjiżi, ma nix qed nitkellmu biss kazijiet każijiet iżolati sfortunatament, għax ninsabu f'din is-sitwazzjoni fl-Ewropa bħalissa, ma ma nix qed nitkellmu biss kazijiet izolati, każijiet iżolati jew l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, qed nitkellmu fuq ksur sistematiku u għanna responsabilta e, li niddefendu ruħna minn dan il-ksur u din hija xi ħaġa li ma tiġix indirizzata b'mod dettaljat. Punt ieħor huwa li r-rapport isemmi il-Kunsill ta' l-Ewropa kemm bħala entità politika u mhux. Imma fl-abbozz kurrenti ma nixdaqsek tajbin biex nindirizzaw u nenfasizzaw il-ħidma importanti li l-entitajiet tagħna jagħmlu mhux l-inqas il-fra. Jekk aħna ma nsemmux il-ħidma importanti tal-istituzzjoni tagħna min ħajamela. Għalhekk jiena naħseb li hemm ċertu punti jew ċertu kwistjonijiet li jistgħu jiġu indirizzati li nistgħu norbtuhom kol mal-ħidma importanti lil fra u kol eh, qed tagħmel u għamlet l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali. Fl-aħħar net jiena nemmen palma għal kollega tiegħi li l-antisematizmu mhux imsemmi l-islamofobja e, eh, u anka l-afrofobja. Is-sena li għaddit ma rajniex e, attakki terroristiċi ma il-bira rajna attak terroristiku te attakki terroristiċi kontra gruppi minħabba l-isfond tagħhom jew ħabba twemmin reliġjuż u jiena ċertament għandi punti oħra ħaniqafaw u mbagħad nippreżentaw emendi għabbażi tal-punti li jiena semmejt Iżda wkoll xi punti oħra li għadda ma jomx. Mela, niqafaw, grazzi. Now, the renew shadow is Mrs. Parasautundua, but maybe someone is willing to... Shadow ta' renew, signora Parasautundua? Tundua? Għaw xaħti ħor ixtiq jitkellem minn floka? Iva, grazzi, Sur President, permetti li naqra dikjerazzjoni mill-kollega, un bat nżid xi kemtej wara. Sinjora Tundua, tajt li fl-opinjoni tagħha rapport ma jirriflettix is-sitwazzjoni li tinsab fiha l-Unjoni Ewropea dik li hija konformità ma' drittijiet fundamentali hija bażi ta' ħidma imma ħajkollha bżonn kontribuzzjoni mill-gruppi politiċi l-oħra u ċertu sfumaturi f'ċertu tekst. Ir-rapport jenfasizza ċertu aspetti li għandu x'jaqsam ma' zona ta' drittijiet fundamentali, ekonomija u um, għażil. Uh, u jina naqbel maħħom imma l-problema hija li dawnu ma' aspetti kruċali li jibqaw barra mill-int parti u l tar-rapport bħal ksur ta' drittijiet għal dak li l-edukazzjoni, dak li għandu xaqsam mid dizinformazzjoni li jew fil-fat l-ambjent digitali, diskriminazzjoni, il-diskors ta' mibeda, ksenofobija, intolleranza, ma' dettall dettal u isnet ninsew li waħda mill-problemi hija li qed nifaċċaw hija li dawn l-affarijiet jiġu normalizzati il-ksur ta' drittijiet biex nimminaw l-sat ta' dritt u demokrazija dawn kollu affarijiet li rridu nisilupawhom fit-tekst. Flok, il-rapport jinkludi fil-premessa ehm, il-juri bias li mux xira. U dan it-tip ta' rapport huwa strument tajjeb biex bazzu ehm, messaġġ politiku b'saħħtu lill istituzzjonijiet l-oħra u l-ċittadini. Jiena, il-Sinjor Pakasaso, nixtieq nippreżenta ehm, serje ta' emendi biex nwetta' nikompleta il-kontenut u nivverifikaw xi wħud mill-proposti. Ġifieri dik kienet l-istqarrija mix-shadow. Jiena issa nixtieq inżid xi kelmtej minnaħa tiegħi. L-ewwel nett jiena naħseb li m'għandniex naħlu ħafna ħin, ħafna enerġija nippruvaw nevitaw il um, tal-miliet għax kull darba niprofaw namlu hekk, imma mhux problema, kuħat għandu prioritajiet u xewqa differenti. Għalhekk ejja niprofaw namlu li dan ir-rapport ikun għani ħafna. U vera li l-abbozz rapport jifoka fuq numru limitat ta' kwistjonijiet, u għanna bias ideologiku, politiku, aħna l kol politiċi, Dan huwa abbozz ta' rapport sa' fidejn il-Kumitat biex jippreżentaw l-emendi jiena tinserraħ fuq il-flessibilità tar-rapporter sabiex ninnegozjaw emendi ta' kompromiss tajbin. Issa naming and shaming, din hija dejjem naqra problema, namlu hekk jew le. Aħna tlabna wkoll dan il-mekkaniżmu wiesa fuq id-demokrazija tar-riforma ta' drittijiet fundamentali il-Kummissjoni ħat ippreżenta xi ħaġa bambitu ħafna idjaq imma aħna tlabna l-CRS CSRs. Sakemm huwa ġust, ejja ma nevitawx li insemmu min qed jagħmel ħażin naming and shaming. U fl-aħħar net nixtieq intenni dak li ntqal minn oħrajn hemm firxa wiesa ta' kwistjonijiet li aħna naraw f'ħafna stati membri li mhumiex inklużi f'dan ir-rapport bħal kwistjoni ta' LGBTI, omofobija. Nitkellmu fuq firxa wiesa ta' affarijiet. Ħafna affarijiet huma marbuta mal-estremizmu tal-lemin estrem, għalhekk jiena nittama li nkunu nistgħu nestendu u nawgura kull suċċess l rapporter Grazzi, Signor Enetveld. Aħna issa nisimaw mill-Grim mill-ħodor. Signora Menariva. Grazzi, Sur President. Nishtini ringrazzja l rapporter Grazzi għal kollaborazzjoni u l-approċ li kien f'dan ir-rapport. F'dawn l-aħħar snin mm, rajna li morna lura fil-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Ewropa u huwa ċar li din hija xi ħaġa ġiet tħassibna għaliex hija parti minn struttura kbira li tħassibna u waslet sabiex il-drittijiet fundamentali e, wasluna għal din l ewropa u issa rridu nafsu biex intejbu l-affarijiet u mhux nimxu lura bħalma qed jiġri f'dan l-aħħar snin. Din is-sitwazzjoni kritika f'dawn il-pajjiżi li qegħdin eh, ngħixu isemmew minn numru ta' assoċjazzjonijiet u rajna l labbozz tal-lum. Għal-grupp eh, tal-ħodor u eh, għale huwa verament importanti, importanti l-morru li lin minn sempliċi lista ta' drittijiet fundamentali li huma diġà rikonoxxuti għal ċittadini u f'ħafna każijiet u ukoll nuqqasijiet eh, istituzzjonali għalhekk aħna nemnu fil-grupp tal-ħodor li rridu nifacċaw mod partikolari l-kriminalizzazzjoni tal-NGOs fil-Mediterran. Il-repressjoni li batu minna l-organizzazzjonijiet fiċ soċjetà ċivili, in-nuqqas ta' protezzjoni ta' ġurnalisti u dawk li jiddenunċaw il-reati, kif ukoll eh, il-vitmi tal femminicidju drittijiet tal-LGBTI bħalma semma eh, kollega oħra. U drittijiet ta' dawk li jitolbu għazil rridu naraw kif id-drittijiet fundamentali jinkisru meta ma jkunx hemm separazzjoni tal-setat kif ukoll diskriminazzjoni u non-tolleranza. Hemm ċertu limitazzjonijiet li qed naraw anke f'dawn l-aħħar snin tal-libertà ta' espressjoni u assoċjazzjoni fit-toroq tagħna għaliex hemm bżonn li nagħtuhom enfasi importanti f'dan is-suġġett u suġġett ieħor li rridu niffaċċaw huwa kif dan jaffettwa il-responsabilità ambientali u klimatika fis-suġġett tal-drittijiet tal-bniedem. Ma xaqx intawwa li żjed jiena naħseb li fil-ġranet li ġejjin se jkollna momenti, se jkollna ħinijiet biex inkunu nistgħu minn dan ir-rapport eh, eh namlu rappresentanta dan qafas parlamentarju rridu nifaċċawa din opportunità tajba biex niddeskrivu għal darboħra id-drittijiet fundamentali naħsbu ftit u naġixxu għaxek le ma lebda sens. Grazzi. Grazzi, signora Riva. And for the ECR, it'll be... Grazzi, issa, għal ECR, l-Onorevoli Wisjewska. Grazzi ħafna, Sur President. Signori, jina nishtiq nir-ringrazzja għal rapporter għalla bot ta' dan il-rapport, iżda jina tal-opinjoni li dan mhuwiex rapport sħiħ u ħafna drabi dan immur lu li lin mill-suġġett u mhuwiex oġġettiv. Fl-opinjoni tiegħi l-rapport għandu jkun bbażat fuq analiżi bbażata fuq il-fatti għal dawk li huma id-drittijiet fundamentali ta' charter. Iżda jidħol fil-kompetenzi sovrani tal-istati membri. Per eżempju, għal dritt tal-abort u id-drittijiet tal-individwi. Tal Eh, tal-reproduzzjoni. Għalek, ma nistawx najdu li dritt għall abortu u għaksur għalix mhuwiex inkluż fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Imma fl-artiklu 2 il-Karta tajt li kulħadd għandu id-dritt li jiex. U dan huwa l-aspett li rridu nifukaw fuqu. Apparti dan, Ħafna drabi l-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea kienet tistabilixxi li fil-konvenzjoni la l-ebda waħed mill-artikli tagħha ma jistgħu jiġu interpretati b'tali mod li jagħtu id-dritt għall-abort. U dan huwa ukoll eh, il-każ dritt ta' edukazzjoni sessuali li ukoll hija kompetenza ta' l-istati membri, ġifri ma nistgħux nitkellmu dwar ksur ta' dritt jekk mhux dritt. L-Unjoni Ewropea ċi tirrispetta mod sħiħ il-kompetenza tal-istati membri fil-qasam tal-edukazzjoni u l-organizzazzjoni ta' sistemi edukattivi. Il-gvernijiet għandhom obbligu u dritt li organizzaw sistemi edukattivi tagħhom u għalek anka għal dawk l-elementi li għandhom xaqsmu mal edukazzjoni sessuali. Għalek fl-opinjoni tijaj, Ir-referenza għall-edukazzjoni sessuali fil-Polonja hija ma jmissix edem kif ukoll allegazzjonijiet għal ksur għawek, għawek qed insemmu riżoluzzjoni tal-14 ta' Novembru tal-2019 fuq il-penalizzazzjoni tal-edukazzjoni sessuali fil-Polonja. Kemm il-Gvern Polak, kif ukoll id-deputati Polakki spjegaw li fil-Polonja ma tesistix dispożizzjoni bħal din u memx situazzjoni li tista' tkun prova ta' diskriminazzjoni u penalizzazzjoni tal-edukazzjoni sessuali fil-Polonja. Din hija informazzjoni ħażina, diżinformazzjoni. Issa dwar id-dritt tal-azil, ir-rapport ma jikkonsidrax il-kuntest aktar wiesa marbut ma' situazzjoni tal-migrazzjoni. Ma nix ninsew id-dimensjoni esterna għax hija biss il-kollaborazzjoni effettiva mal-pajjiżi terzi li tippermettilna li nevitaw il-kawżi tal-immigrazzjoni bħal traffikar tal-bnedmin. Nixtieq immur lura l wieħed mill-interventi ta' qabel fuq l-estremizmu l lemin estrem u nixtieq ngħid li kulħadd għandu jisma mod sew il-klim tal-Kummissarju Jorova tal-Biraħ li qalet li kull estremizmu minn kull naħa minn lemin jew l-xelluk hija taħsara u jiena wkoll naqbel. Jiena fl-ebda moment ma nixtieq nara imġiba indirizzata li tagħmel stigmatizzazzjoni tal-persuni minnaħa ta' l-min jina ma naqbilx ma imġiba bħal din. Jina inħoss li dan huwa eżempju ta' imġiba estremizmu tal-lemin. Grazzi. Issa naraw li għaw xi membri li wkoll jixtiequ jitkellmu. Niftaħ il-kelma għal dawk il-membri li ullew il-kartew kella urew eh, interess. Sur sa Leħo, grazzi ħafna. Jina nir nirringrazzja kal ħidma li jem wara dan il labot tar-rapport u jina nifem li huwa diffiċli wieħed jagħmel dan l-eżerċizzju li jiddeċiedi x'inhu inkluż u xi tħalla barra. Imma għalhekk jiena kont surpriz forsi le, li fil-rapport hemm sa tlet eh, referenzi diretti għal Spanja. U jina naħseb li l bil-konklużjonijiet li jew l-emenda ħan proponu, jina naħseb li huwa importanti li il-bażi fattwali tar-rapport tkun korretta. Nitkellmu dwar numru dejjem iżdied ta' politiċi fi Spanja li tpoġġew il-ħabsa li jesprimew l-opinjonijiet tagħhom fl-eżerċizzju tal-mandat tagħhom, fit-twettiq tal-mandat tagħhom dan mhux vera. Fi Spanja m'hemmx politiku wieħed li jinsab fil-ħabs tal-li l opinjoni tiegħu. U dinja akkuża gravi ħafna. Jiena naħseb għalhekk li f'dokument bħal dan misna evalwajna eh, u għagġiċejna bi prudenza. Meta naraw il-delitti li jkunu saru kontra l-ordni legali u kostituzzjonali dini għal bazi tal-protezzjoni ta' drittijiet tagħna. It-tieni net. Tkellimna dwar is-sitwazzjoni eh, fil-frontiera ta' Melija, il-devoluzzjonijiet, Irrid ngħid li anka jekk itħassib huwa leġittimu li forsi xi awtoritajiet jistgħu jesprimu, dak li huwa minnu huwa li ġimma ilu il-Qorti tal-Ġustizzja għamel pubbliku sentenza fuq każ li kellu pubbliċità kbira ta' E, devoluzzjonijiet fi sewta u dawn id-devoluzzjonijiet hija xi ħaġa li ssir fuq territorju Ewropew u m'hemmx ksur ta' drittijiet tal-bniedem qed nitkellmu U din hija diskussjoni li l-rapporter qed tipproponi fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna issa Sinjura Pulek. Grazzi ħafna. Jien ġejja mill-Polonja fejn hemm eh, konċentrazzjoni tal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. In-nisa huma vittmi tal-violenza domestika ma jistawx jamlu abort u mod partikolari huma ibatu ibatu nisa invalidi, nisa rom, etc. non, etc. L-autoritajiet lokali tagħna joħolqu zoni hilsa minn eh, LGBT. F'pajjiżna rajna ħafna violenzi, saru ħafna violenzi. Id-difensur ta' drittijiet ta' tfal fil-Polonja jgħid li il-kastigi eh, fiżiċi huma aċċettabbli swat ġifir fuq it-tfal, it-tfal nistgħu nsawtuhom. Dan ir-rapport għandu jolqod dawn il-problemi kollha u għandu jkun ta' allarma lina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 I, I already also spoke for myself, but I just... Signora eh, Inetveld, Iva, jenu, tkellim tal ma rrit nitkellem fuq eh, l-istigmatizzazzjoni, demonizzazzjoni tal-partiti tal-lemin. Le, kullħat huwa għandu dritt għal-dritt eh, tagħhom, imma jiena għan nirrispondi jek nisma' xi ħadd anke mill-grupp mill-partit tagħkom, il-grupp tagħkom li tajdu li hemm konnessjoni bejn l-immigrazzjoni u l-istupru ħan protesta għax din hija gidba li qiegħda tistigmatizza lin-nies u qed tinċita il-mibeda. L-istupru mhijiex problema importata, hija problema universali u tajjeb jekk tarfu għadi u mhux tużawa biex tistigmatizzaw eh, popolazzjoni sħiħa grupp partikolari. Jiena fuq dan tkellimt, jiena ma xe kanni xe qed netkellu fuq xellu kull lemin, jiena dejjem ħanitkellem kontra dan. Well, well, well, well, it's, I mean, <laughs> yeah, yeah, I mean, if you, if you want to add some comments. Iva, t-tizzi ċaħġa jent u koll, dek dritt. Ma saqtu nerġa niftu dan il-debattitu. Nirringrazzjak, Sur President. Ma jistax ikun li tamlu il-klim fħalqi tejdu li jiena xaħġa li minix. Il-violenza tiġi minn fej tiġi dejjem ħażin imma wieħed irid ikollu il-kuraġġ li jikkritika ċertu sitwazzjonijiet jiena qatt ma qed. Qatt ma tkellimt fuq il- reati li eh, joħorġu li huma tas soċjetà kollha, jiġu mis-soċjetà kollha. Issa hemm xi kollega oħra li tixtieq tirribatti? Jiena xtaqt nitlob eh, nsaqsi xi ħaġa. Għax hawnhekk issa għaw min ilu għaw jaħdem għal ħafna snin, anki sitt snin, imma għaw minu ġdijt il-pajjiżi ta' l-Ewropa antika kif insibuha ma jistawx. ikunu um, paternalistiċi maħna, ma, ma pajizi bħaltana. Forsi, sinjura Sofi, tajjeb li forsi nieħdu kafe fl-imkien, imminti ma tistax tuża dan it-ton miegħi għaw kontradizzjonijiet bejn il-punt il 5 u 7 għawnek f'dan id-dokument huwa dokument importanti ħafna imma qed insibu eh, kontradizzjoni hawnhekk. Hemm bżonn inneħħu l-kontradizzjoni mhux se tkun faċli, imma aħna nafdaw li l-rapporter huwa kapaċi. Meta nitkellmu kontra eh, l-serializzazzjoni jiena kontrija din, u nitkelmu favur imħabba l-abort u dritti, drittijiet ta' tfal. Hawnhekk f'dan ir-rapport il protezzjoni tal-insara fl-Ewropa hija wkoll importanti. Għandhom bżonn jiġu protetti il-bira, il-Sinjura Kummissarju Jurova ma biċ għal mistoqsija tiegħi fuq dan is-suġġett. Is-sena l-oħra kien hemm attakki kontra l-insara kien hemm ħames attentati kull jum. Ġifiri huwa punt importanti ħafna dan jekk nitkellmu kontra il- il-ksur ta' drittijiet ta' gruppi differenti ta' nisa ta' rom irridu u koll ninkludu f'dawn il-gruppi l-insara. L-insara li jiġu diskriminati mux biss fl-Europa anki fil-bija ta' dinja. Grazzi. Mela, jekk ma wħadd iktar li jixtieq eh, jitkellem, għaw xi membru li qed jolli l-kartellum biex jitkellem, nerġa' iva għaw xi ħadd anzi l-Kummissjoni edha magħna sinjura Nolan minn Digi Justice trid tgħid fuq dan ir-rapport. Iva, grazzi ħafna, President. Jiena Natalie Stockwell naħdem ma' Barbara Nolan, ġifiri responsabli mill-Karta ta' Dritt tal-Bniedem, Iva, Jina, il-Sinjura Rapporter Daily, nirringrazzja għal rapport veru tajjeb, u struttura tajjeb, jitkellem fuq il-punti prioritarji, dawk is-suġġetti mhux ħaġa faċli. Nirringrazzja koll il shadows u anki deputati għal kummenti li kelkom, mhux se tkun faċli għal rapporter biex taqqad dawn il-kummenti kollha ma nistenu bil-ħerqa dan ir-rapport taħħari minn dak li joħroġ mill-komitat kom, aħna sen nibnu l-istrateġija l-ġdida għall-applikazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem, ta' anzi drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. L-istrateġija l-ġdida nisperaw li toħroġ lejn eh, xat Ottubru, għalhekk xol xogħol kom huwa eh, importanti ħafna lina irridu naraw kif l-istituzzjoni u anke l-istati membri jkunu jistaw jgħinu Eh, fil-katina tal-infurzar tal-karta biex verament il-karta ssir realtà għal kulħadd. Ġifieri din il-katina eh, dan il dawn il-kliem li jużaw il-katina tal-infurzar tal-istati differenti tal-karda dejjem ġifieri eh, dawk li jaħdmu f'dawn dan is-settur pal-lombudsman ombudsman u l-avukati, l-NGOs, idejjem jisħu fuq il-fat li dak li nsibu fuq il-karta ma jibqawx affarijiet ta' fuq il-karti, imma siru kol mill-klim naddu għal-fatti u l-affarijiet isiru realtà. Grazzi ħafna. Grazzi għal-kommentijak. Issa, jekk mawħat iktar li jishtiq jagħmel xi komment, ndur lejn Sinjura Rapporter qabel intikom il-timetable kif se nkomplu ġifieri. Iva, grazzi President. L-ewwel ħaġa li rrid ngħid li dan kollu mhux se jkun eh, jitlesta eh, fi żmien li konna nimmaġinaw qabel eh, mhux se naġlu <laughs> għax hemm ħafna xirid tajjeb li irnexxilna jkollna dan id-dibattitu ħafna eh, drabi jisna eh, dibattitu debattitu ma jkunx daqshekk dinamiku. Imma fuq dan Eh, mux qed nitkellmu mod ġenerali, kien dibattitu verament tajjeb, dinamiku, nirringrazzja l-kollegi l-interventi kollha tagħhom, mhux qed nikkummenta, ma hemm ovvjament divergenzi bejn eh, linji ta' politika u anki affarijiet li mhux qed naqblu fuqhom imma dwar fatti Ovvjament il-membri għandhom id-dritt li kolom opinjoni li jkunu opposti fuq livell eh, personali eh, jkunu kontra l-abbord, per eżempju. Imma ma nistawx nimponu il-puntana fuq l-oħrajn. Smajna il-kontradizzjoni għal dawk li jridu l-isterilizzazzjoni u il-kontradizzjoni u koll id-dritt li mara jkoll aċċess għal abbord Imma fuq kollox qed nitkellmu fuq id-dritt tal-mara li jkollha kontroll fuq il fuq ġisima, id-dritt tiddeċidi meta trid ikollha tfal u met għaliex forsi eh, jew li ma jkollix tfal. Għalhekk il-Qorti Ewropea id-denial of access qalet dwaru li huwa jista' jkun ksur ta' drittijiet tal-mara qed nitkellmu fuq id-drittijiet u rridu kollox nibbażaw fuq il-fatti. U hekk se nkomplu b'mod flimkien. Mhux se noqgħod nirribatti fuq il-punti dettaljati fuq ir-referenzi, dawn l-affarijiet aħna se niddiskutuhom, se nkunu fattwali, naqbel mal-kollegi li huwa importanti li nkunu bilanċjati meta nkunu semmu l-pajjiżi, rridu dan nagħmluh ġifieri b'mod informat u b'mod ibbilanċjat. Naħseb li se jkun kooperazzjoni fuq dan. Jien qed kożisfatti eh, ħafna li nara li għandna ftejn ġenerali fuq ċerti punti fuq setturi oħra kifet mill-bidu fuq id-drittijiet Digitali, eh, nafu li dawn huma priorità anke qed semmejthom fil-laqa koordinati ma tajjeb li nagħtu importanti wkoll għal kwistjonijiet oħra għalhekk jiena lesta li nerġa' nis-sottometti dan kollu biex nikkunsidra l-kummenti tal-kollegi. Jiena stess għandi ħafna emendi imma meta tkun qed tibni r-rapport iżommu kemm jista' jkun strutturat u qasir imma naf fej se jimraħ, fej kif se jizvolġi, qed nimmaġina kif dan se jiġri. U ma naħsibx li Eh, għanna għalfej indumu jew nistennaw iktar, diġa għanna ħafna informazzjoni nistaw nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna kollegi. Now, thank you for that fine. Grazzi ħafna għal dan eh, din l-aħħar eh, dan l-aħħar kummentijak nistanejt mela l-applikazzjoni 84 għall-emendi għadna kem eh, ftaħnija din u tistaw tibat l-emendi ta' minn issa stess. U u kol għanna il-timetable l-iskadenza l-emendi tkun 25 ta' frar fil-5 nofs sal-5 nofs ħattu nota. Bekk l-abbozz tal-rapport fil-Kumitat Libe jiġi jista' jiġi adottat lejn 9 April, forsi l-15, 16 ta' April din is-sena, ma dan kollu jrid jiġi konfermat u mbagħad il-vot fil-plenarja naħseb nistgħu ngħidu li jista' isir f'Mejju ta' din is-sena. Grazzi. Jiena naħseb tajjeb sawda lodi. Se nerġgħu nibdew mbagħad fis-satej anzi inkomplu. U se nitkellmu fuq l-AI, l-intelligenza artificiali. Grazzi ħafna.